Ordine del giorno c'è la discussione. Issa hemm diskussjoni konġunta rigward l-ajru uniku Ewropew. Rapport tal-Onorevoli Marinescu u għanna u koll il-rapport sassoli fuq l-aerodromi il-ġestjoni ta' traffiku tal-ajru u s-servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru. Naddi l-kelma l-rapporter Marinescu għal erba' minuti. madwar 26,000 titira kol jum, 600 miljon passiġġir kol sena, 5,000 impijek mal kompanniji tal-ajru, 100,000 xogħol amministrattiv, rotti komplikati, konġestjoni fl-aeroporti, dan minħabba l-frontieri, l-monopoli tal-istati membri, Din hija stampa ġenerali tal- trasport blajru fl-Unjoni Ewropea, meta wieħed joħroġ b'regolazzjoni bħal din, irrid iqis l-atturi kollha, in-nies, il-kumpaniji, l-amministrazzjonijiet. F'dan il-każ fokajna fuq arkitettura imsejsa fuq l-effiċenza u mhux biss fuq il-frontieri u rotot, rotot diretti. Ir-riżultat kien 15 il-minuta ta' kull titjira ta' satajn. Konsegwenzi huma aktar komodità għal passiġġieri, inqas emissjoni, tinqas konsum tal-karburant, spejjeż inqas u prezzijiet orħos. Dak li provajna namlu bil-kunċett ta' sess wieħed sess tnejn u sess plus l-implementazzjoni ta' dawn ir-regolamenti waslu ċertu progress fil-qasam ukoll il-performance plans kif ukoll ġestjoni ta' networks. Kien hemm inqas dewmien però l-ispejjeż tal-kumpanniji u ġifieri għal passiġġieri ma tnaqsux m'hemmx progress dwar l-ristrutturar tal-ispazju tal-ajru, m'hemmx FABs u l-progress dwar ir-rotot diretti mhux biżejjed. Hemm raġunijiet soċjali u politiċi hawnhekk l-amministrazzjonijiet u trade unions qegħdin jiġġieldu għal diversi raġunijiet. Jibqgħu iżommu mal-privileġġi u jibżgħu li ħajtilfu l-impjigi. L-Unjoni Ewropea investit ħafna fis-sesar għal-ġejjin, l-industrija investiet ukoll fit teknoloġija l-ġdida. L-ewwel riżultati jistgħu jiġu implementati diġà tkun ħasra jekk l-implementazzjoni isseħ fuq l-arkitettura attwali. Dan ikun telfin sinifikanti għal flus tal-kostituenti xi ħaġa li ma twassalx għal benefiċċji li nixtiequ. E, din ir-regolament jagħmel diversi proposti, implementazzjoni koordinata, distribuzzjoni territorjali għabbażi tal affiċenza tas servizzi il-garanzija ta' indipendenza għal ġestjoni tan network u l-PRB aktar effiċenza fis servizzi ta' appoġġ kif ukoll prestazzjoni eh, aħjar. L-argument ewlieni ta' minnu kontra ġifiri l-separazzjoni eh, ta' servizzi ma' mill-Kumitat memxajn xejn ħażin ma' b'dawn il-proposti hemm ħafna miżuri li jistaw waslu għal aktar effiċjenza, però kulħadd kien kontra, specialment dawk li jibbenefiċċju minn dan is-servizz, il-passiġġieri. L-istati membri ma jaħsbux l-istess, però fit it tagħna s-suġġett ma kienx il-passiġġieri, però kienu l-cargo handlers u min jaħdem fil-qasam, però il-benefiċċju għandu jkun fuq min juża s-servizz f'dan il-każ il-passiġġieri. Passiġġieri li fost l-oħrajn jeħtieġu prezzijiet aħjar. Kien hemm xi pajjiżi fosthom il-Greċja li laqas biss involvew ruħhom fit-taħdidiet. Ma jiddirrix li hemm argumenti b'saħħithom kontra d-dispożizzjonijiet però grazzi ħafna. Onorevole Sassoli, 4 minuti. Onorevoli Sassoli għal 4 minuti. Grazzi President. L-ewwel nir nirringrazzja l-Shadow Rapporters għal kollaborazzjoni kostruttiva tagħhom fil-ħidma fuq dan ir-rapport ir-regolament fuq l-ajruport il-ġestjoni ta' traffiku tal-ajru, servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru u l-ajru uniku Ewropew huma parti kif tafu minn pakkett preżentat f'Ġunju mill-Kummissjoni Ewropea. Lan kien li jkun hemm titjib fl-effiċenza ġenerali tal-organizzazzjoni u ġestjoni tal-ispazju tal-ajru permezz ta' riforma fis-servizzi tan-navigazzjoni. Meta nqisu l-impatt li jaf ikollu fuq l-Istati membri hawnhekk il-kopertura hija ta' taffronta l-aktar kwistjonijiet kontroversjali, speċjalment l-effiċenza skarza fil-fornitura ta' servizzi fin-navigazzjoni, l-frammentazzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni ta' traffiku tal-ajru, Il-regolament li tijaw jien rapporter eh, jinkludi wkoll il-sigurtà tal-ajru kif ukoll kompetenzi tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà. Lan huwa li jkun hemm livell oli u uniformi tas-sigurtà fl-avjazzjoni Ewropea. Regolament tekniku ħafna minn diversi aspetti però li jaffronta wkoll eh, il-kwistjoni tal-governanza. L-ewwel parti tar-rapport titratta ir-regoli il ġodda tal-ajru uniku Ewropew li jinkludi servizzi tan navigazzjoni u l-ġestjoni ta' traffiku. Tieni parti mbagħad titratta ir-riforma tal-governanza tal-Aġenzija rigward l-aspetti tekniċi tar-regolament wara li smajt diversi nies fostom il-Kummissjoni, il-Partit interessati, eċċetera, rajt konsensus sħiħ fil-konfront ta' dan it-test, ir regolament fid-dettalji tiegħu jipprova jagħmel proġettazzjoni, implementazzjoni, bl-inklużjoni wkoll ta' servizzi tan navigazzjoni tal-ajru u l-ġestjoni ta' traffiku u kif ukoll iċ-ċertifikati tal-piloti. Anki hawnhekk lan kien li nistabilixxu nżommu l-livell oli u uniformi ta' sigurtà. Imbagħad il-governanza hija xi ħaġa differenti, xi ħaġa li tiġi trattata fit-tieni parti ta' dokument kien ġiet prezentata innovazzjoni importanti li tinkludi riforma tal-Aġenzija anke wara distribuzzjoni mill-ġdid ta' kompetenzi ġodda b'mod li l-Aġenzija tiffoka fuq supervizjoni tas sigurtà il-Kummissjoni Ewropea u mbagħad titratta l-qasam ekonomiku u l-Eurokon fuq l-operazzjonijiet Din ir-riforma kienet evidenti sa mill-bidu minħabba rrida tal-Kommissjoni li timmodifika l-isem stess tal-Aġenzija mill aġenzija Ewropea Sigurta tal-Ajru għall-Aġenzija Ewropea għall-Avjazzjoni dan wera sa mill-bidu li rridu jippuntaw fuq aġenzija fuq l-eżempju tal-sistema Amerikana. Il-Kummissjoni Ewropea parti minn hekk ridet timplementa wkoll ftehim il-ġdid interistituzzjonali tal-Lulju tal-2012 li permezz tiegħu eh, l-istituzzjonijiet sabu bil fuq approċ komuni rigward l-Aġenziji Ewropej li għalkemm mhux legalment vinkolanti u msejjes fuq approċ skont il-każ u fih ukoll ċerti progressi rigward diversi aspetti il-governanza, it-ħaddim, l-użu tar-riżorsi, ecc. L-Aġenzija s-Sigurtà tal-Ajru hija waħda mill-akbar aġenziji tal-Kummissjoni Ewropea u jekk inqisu l-kompetenzi tagħha huwa importanti li l-Parlament ikun involut. Għalhekk id-direttur tal-Aġenzija irrid ikellem lil kumitat tat-Trasporti tal-Parlament biex jgħidilhom x'inhu qiegħed iseħħ fi l-Aġenzija l-Qasam tal-Avjazzjoni Ewropea kull ma jmur qed jevolvi dan ta' fuq l-għanijiet ewlenin huma l-effiċenza s-sigurtà u f'dinja fejn e, hemm żieda fin-numru ta' titjiriet u importanti li sa nifmu ir-rwol tal-Ewropa il-pajizi Ewropej ma nistawx nibqgħu mqablu għom mal pajizi f'kontinenti oħrajn, ġestjoni ċentralizzata biss se tippermetta li jkun hemm standard soljen ta' servizzi, kompetittività u aktar sigurtà. il riżultati jaf ikunu immedjati. E, tnaqqis fil-prezzijiet, iktar sigurtà, tnaqqis tal-frammentazzjoni u l-kontroll tal-ajru, inqas konsum tal-karburanti u inqas tniġġis, inqas dewmien fit-titjirijiet huwa importantissimu li nkunu nafu niffaċċjaw din l-sfida, sfida li għafet kunu kol ta' interess kbir għall-ekonomija tagħna. Nikkonkludi, Sur President, billi nippreċiża xi ħaġa punt tekniku minħabba żball tas-segretarjat tal-Kumitat Trasporti ma daħlux fit-test li se jkun votat għada żewġ emendi 34 u 44 li kienu ġew ġew votati n-nar. Ġela darba ma nistawx nimmodifikaw it-test preżentat, iż-żewġ emendi se jiddaħlu fil-lista ta' votazzjoni ta' għada. Grazie. Grazie, la parola. Grazie. Issa l-Kummissarju Redding. President, l-inizjattiva ta' li edin id-diskutu l-lum huwa proġett ħafna fit trasport tagħna nafu li t traffiku tagħna huwa frammentat u m'hemmx kontroll ġeneriku u allura dana qed iwassal għal ħafna spejjeż paragun ma' sistemi b'nadi oħra u allura biss qegħdin neħdu l-ewwel pass biex nindirizzaw din il-kwistjoni biex ikonna kontroll sħiħ biex bekk naħdmu biex nimmodernizzaw it-teknoloġija u għall-ewwel darba fit-trasport tal-ajru għanna u kol edin inraznu l-spejjes. Forsi nistaw najdu illi jekk diġa ksibna dawn l-affarijiet sbieħ kollha, allura għalfej għanna bżonn din il-proposta ġdida, it-tweġiba hija din. Għadna fil-bidu ta' triq twila u għal-kem ksibna progress għadna l-bot mill-anijiet tagħna u għallura il-SES 2 Plus miex politika ġdida iżda mixja lejn fazi oħra fl-implementazzjoni tal-politika eżistenti u għal dak li neħtieġu. U għalek neħtiġu l-proposta. U għallura edin u kol namlu eh, l-autoritajiet li kontrollaw il-situazzjoni totalment indipendenti. U allura għalkemm din tista' tkun sorprendenti xorta waħda għandna qasam fejn l-awtoritajiet huma parti mill-organizzazzjoni li huma jikkontrollaw ħafna drabi għandhom il ħaddima eh, stess li huma l-ħaddiema li jridu jiġu wkoll sorveljati. Taqblu illi dina mhijiex eh, riċetta mixtieqa għal kontrolli nixtiequ. Issa għal EISA aħna qegħdin nifokaw il-miri tagħna fuq eh, evitar tardu pjar ta' xogħol, nixtiequ naraw aktar trasparenza u anki appoġġ in-house u eh, traffiku tal-ajru għadu ma jaddix mill-proċeduri ta' xiri pubbliku u biex bekk e, ikonna u kol relazzjoniet saħħitom. U l-proposta qed s saħħa l-airspace blocks, il-blok ta' spazju tal-ajru funzjonali biex bekk ikonna aktar flessibilità, biex bekk ikonna u kol deċizjonijiet razzjonalizzati u aktar indipendenti. Għal dak li għandu xaqsam l-emendi tal-Parlament nifem illi fi ftit pajjiżi l-idea ta' eh, awtoritajiet indipendenti hija xi ħaġa diffiċli wieħed jifhem, però eh, sakemm dawn ma jkollhomx riżorsi propji u indipendenza mhux se jkollna implementazzjoni sħiħa ta' l-ajru wieħed u assigurazzjoni li nixtiequ u allura il-verifiki uruna illi kien hemm eh, nuqqasijiet fil-kontroll illi rridu nindirizzaw qabel ma jiskunna l-inċidenti u għanna tħassib u kol bl-almendi li neħu separazzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' poċ biex bekk ikonna tassew trasparenza jemil bżon li nskuraw illi l-asda ta' fornituri issir fuq kriterji ċari oġġettivi u li dawn ikunu ġustifikati. Il-Kommissjoni tilqa' Il-maġġoranza tal-emendi għal regolament basiku tal-EAAS u dana jkoll kattar l-rwol tal-istituzzjoni hemm ftit każijiet biss fejn aħna ma naqblux mal-Kumitat Tran għal dak li għandu x'jaqsam l-atti delegati l-Kummissjoni tqis li test irriti segwi il-ftehim komuni ta' dawn il-atti u mhux jintroduċi aktar rekwiżiti anki jekk aħna ridna wkoll ninkludu ninkludu l-użu ta' gruppi ta' esperti fil-proposti. Nixtiequ nżommu evalwazzjoni tal-aħħar ta' terminu ta' direttur eżekuttiv u dana u importanti meta niġu eh, biex eh, inħeju l-affarijiet għal ħatra l-ġdida. Nikkonkludi billi nirringrazzja mill ġdid il-Parlament tal appoġġ tiegħu u it-twetti sħiħ f'terminu tal-ewwel qari se jitfa' id-dawl fuq il-Kunsill biex bekk ikonna pressjoni fuq il-Kunsill fuq stati membri biex jagħmlu wkoll il-parti tagħhom. Grazzi. Grazzi ora gli oratori. Grazzi, issa il-kellima fisem il-gruppi, nibdew mill-PPE, l-Onorevoli Ricche għandu 3 minuti. Merci. Grazzi, Signora President, l ewwel net irrid nirringrazzja żewġ rapporters għal xogħol diffiċli li għamlu fuq suġġett uh, importanti eh, diffikultajiet u magbar għal hemm differenzi kbar fl-atturi, komplessità ta' proċeduri, l-importanza ta' sigurtà, ta' aspetti ekonomiċi u ambientali u sfortunatament uh, interessi nazjonali u kategorjali differenti, traffiku tal-ajru uh, se jikompli jizdit fi snin li ġejjin, sfortunatament aħna maħniex lesti kif għadu kif intqal, l-ispazju tal-ajru għadu frammentat ħafna li fisser li zida fi traffiku se jfisser li se jkun hemm iktar konġestjoni, spejjes ola impatt fuq l-ambjent iktar eh, e, emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju u ħella ta' fuel il-tul ta' tetjiriet u anki u koll s-sigurta jew naqas taħħa l-implementazzjoni tal-ajru wieħed Ewropew se jkollu u koll effett tajjeb għall impiegi l-kompetittività tkabbir fl-Ewropa Dan huwa settur importanti ħafna kemm għall-impjigi u anke għall-ekonomija u jestimulaw wkoll it-talba għal xogħol kwalifikat. Aħna għandna nkunu nistgħu ngħinu lil dawn il-kumpaniji tal-ajru li qed jiffeċċaw kompetizzjoni ħarxa fuq livell internazzjonali konna titjiriet iktar ekonomiċi u nappoġġaw l-industrija aerodinamika li qiegħda fil quċċata bħalissa xem bżonn li jkun hemm interoperabilità fil-qasam tal-ajru imsaħħa bl-użu ta' sistema Sezzar biex nikkonkludi minkejja diffikultajiet reali imma meta wieħed iqis kemm importanti dak kollu aħna rridu nimxu l-qoddim ir-regolamentazzjoni intergovernattiva u naslu fl-aħħar għal benefiċċji ta' kulħadd biex ikun hemm integrazzjoni reali tal-ajru tal uniku Ewropew. Onorevole Dan L-Onorevoli Danelis għal grupp ta' Soċjalisti erba' minuti. Grazzi, President, Kommissarju, qabel l-elezzjonijiet Ewropej naraw illi l-euroxettiċizmu dejjem qiegħed jikber u rridu nikkonvinċu ċ-ċittadini illi l-Unjoni Ewropea hija ta' użu għaċ-ċittadini kemm fuq kwistjonijiet żgħar kif ukoll dawk kbar. Dan is-suq uniku Għandak li l-spazju tal-ajru Ewropew ifisser illi il-vjaġġi huma aktar aċċessibbli għal ħafna passiġġieri iżda kol e, rridu nitfgħu iktar pressjoni fuq kif isir ġestjoni għaliex iktar ma jkun hemm traffiku iktar ikun hemm dewmien. Bekk e, ikun hemm titjiriet li jsiru aktar dejjem u iktar għoljin. U allura mbagħad dan iwassal għal mistoqsijiet dawn it-titjiriet e, huma bla periklu Forsi aħna maħnix lesti għas-seklu 21 jew forsi l-kumpaniji tal-ajru mhumiex u allura vjaġġi mingħajr dewmin, vjaġġi mingħajr periklu, dawn mhux nistaw li nistgħu niggarantixxu. U allura wara l-iskuża ta' sovranità nazzjonali u sussidjarjetà il-kontroll ta' traffiku tal-ajru hija l-kompetenza nazzjonali u għallura qed tinżam taħt rikat għal diversi interessi. Bek naħseb illi s-sitwazzjoni bis 38 sistema li għanna li mhumiex kompatibbli u e, drittijiet ta' 60 e, control towers hija xi ħaġa tagħmel ħsara u dan m'għandux e, għandux x'aqsam mal-ANSP u x'entità privata jew le. l istati Uniti jipprovdu servizz pubbliku iżda hemm entità waħda mhux 38 u għal nofs il-prezz. Ejja ma ninsewx allura illi il-kompetitività tal-aeroporti Ewropej meta nqablu ma dawk fil-Lvant huwa taħt pressjoni neħtieġu bidla organizzattiva tana kollu m'għandux jaqsam ma l-adekwatezza u l-personal tal-ajruporti le fil-fatt il-kontrolluri tal-ajru u supervizuri tal-spazju tal-ajru jagħmlu xogħol eċċellenti hemm iktar traffiku issa u hemm iktar sigurtà Nafu kemm eh, hija xi ħaġa eh, bla periklu li wieħed jivvjaġġa fl-Ewropa, però irridu nagħmlu wkoll razzjonalizzazzjoni u rridu nimplementaw il-ajru uniku Ewropew biex bekk nimminimizzaw id-distanzi u innaqsu l-ispejjeż ta' vjaġġ u anki għal karburanti meħtieġ għal kull vjaġġ biex bekk ikonna inqas spejjeż ambjentali, però anki vjaġġi illi jkunu orħos għal passiġġieri u għal kumpaniji biex bekk naġġornaw il-faċilità ta' prestazzjoni biex l-Istati membri iwettqu il-miri tal-Kummissjoni Ewropea. Aħna Eh, fassalna kriterji ta' trasparenza għal kumpaniji ta' appoċ loġistika u għall ewwel darba il-fattur uman qed jitpoġġa fil-qofol tal-ajru uniku Ewropew. U din hija allura sfida li nistgħu nerbħu hija xi ħaġa sostanzjali però wkoll simbolu għall-Unjoni Ewropea għaliex aħna rridu nassiguraw illi ma nilabux l-istess lob tal-Kunsil, anzi nibatu messaċ b'saħħtu għada nifirħu l rapporters għal kooperazzjoni eccellenti kif ukoll għal livell orli tar-rapport tagħhom. Grazzi għall-alde l-Onorevoli Benjen għandu żewġ minuti. Grazzi President, grazzi l rapporter u l kollegi għax-xogħol tagħhom fuq dan ir-rapport minn se ngħid illi neħtieġu l-ajrun Ewropew għax kellna bżonnu l-bieraħ Jiena ta' sew disappuntat dwar in-nuqqas ta' rida politika minn ħafna stati membri biex dan kollu jsir realtà, iżda jiena nixtieq ngħid ukoll ir-Gvern tar-Renju Unit kien qed jappoġġa bisħieħ l-ajru uniku iva Renju Unit li jixtieq aktar Ewropa fir-rigward ta' din il-kwistjoni għalkemm illi ħafna konservattivi jixtiequ joħorġu mill-Unjoni Ewropea frammentazzjoni tal-ajru Ewropew se jiswa aktar minn 3 biljun euro fi kull sena ifisser ukoll impjiegi u għanki qed iżid l-emissjonijiet tagħna ta' dioxidu tal-karbonju. Irridu ajru iktar effiċjanti biex innaqsu it-traffiku fl-ajruporti u anki nilqaw għall-isfidi ambjentali u anki konna ġejjini sostenibbli għall-Ewropa f'dan il-qasam biex bekk namlu l-isforzi issa li jeħtieġu però jiena tassew disappuntat illi l-politika nazzjonali issa kellu impatt fuq dajin il-proposta illi suppost tirrigwardja il-valur mizzut Ewropew. U allura hemm sens komuni li t-skludi l-aeroport ta' Ġibilta f'din il-leġislazzjoni li tirrigwardja l-ajru tagħna biex il-kontrolluri tal-ajru jaħdmu aħjar flimkien dawn fil-ħaddiema fil-aeroport ta' Ġibilta ma jaħdmux weħedhom juba iva jaħdmu mal-kollegi tagħhom f'Sevija lura għalkemm hawn min irid waqqaf din kooperazzjoni għalfejn jamlu jagħmlu f'iżolament ġibilta. U allura l-liberali se jivvotaw kontra l-emendi kollha li jeskludu l-ġibilta minn din il ġislazzjoni u minkejja l-impenn sħiħ tagħna għall-ajru uniku Ewropew nistgħu nsibu roħna sitwazzjoni fejn nastienu fl-aħħar vot. Jekk ġibilta li huwa parti mill-Unja Ewropea f'dak dan tiġi eskluża minn din il-liġi, Jiena nħeġġeġ il-kollegi biex ma jaqgħux għal politika nazzjonali u jappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni li tinkludi l-ajruporti ta' ġibilta fil-liġi votaw kontra emenda 27. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevole Lichtenberg, minuto. Grazie ħafna, President essenzjalment eh, l-ajru uniku Ewropew hija idea tajba, imma mhix xi ħaġa li issa se tgħaddi nħabba l-oppożizzjoni tal-Istati Membri. Ġi konċevut ġi konċevut bħala idea ta' tip imma l-Istati Membri ħassew li ma rridux eh, eh, jitilfu l-sovranità tagħhom. Dik kienet il-ġustifikazzjoni għal din ir-raġuni għax e, il-blok kien naqra e, dajjef u ma kienx e, sar kif il-Komissjoni pjanat. Imma kien hemm avanz, hemm kooperazzjoni aħjar, hemm organizzazzjoni aħjar u naqas id-dew minn fċerta spazji rotot saru u <clears throat> kien hemm miżuri oħra wkoll. Zoni militari maluqin ċkienu u l-ajru eh, fetaħ Ma l-Kommissjoni meta ġiet għal-separazzjoni marret il-bot wis, għalhekk il-Kumitat ta' Trasport maċċettata. Aħna eh, nħoss li dak għandna neħħu kompletament hija kwestjoni ideoloġika li bija inti tipprova tneħħi ċerta servizzi u dejjem trid issir fuq il-bażi tal-istat membru individwali. L-atti delegati U dan huwa l-aħħar punt tiegħi saret ossessjoni għal kommissjoni jiena ħafna drabhom narhom bħala mezz eh, biex nevitaw kontroll Demokratiku. Grazzi ħafna. Għall-sijar, il-Signora eh, Foster minuta nofs. Grazzi ħafna, President. Xil fuq minn eh, sena ilu rapporti għaj inizjattiva propja dwar l-implementazzjoni tal-ajru uniku Ewropew ġi appoġġata bil-maġġoranza tal-Parlament. Il-Kummissjoni u uh, l-Stati membri tal-bitom biex iqumu. U għalhekk jiena qed nieħu gost bil-proposta tal-Kommissjoni waqt li jiena nappoġġa l-laqnijiet tal-ajru uniku u l-rapport tekniku tas sur Saroli għandna ċerta tħassib dwar il-rapport ma nisku illu. Ma nistawx nappoġġaw li naqdu l-linji u li jkun l-autoritajt ta' supervizjoni s-sir wahda għax joħloq ħafna problemi legali, pempju eh, f'serta pajjiżi, pempju Renju Unit li eh, eluf ta' atti parlamentari jkun bżonn nbidluhom Aħna ma nixtiequ li jkun hemm iżjed dipendenza eh, ma għanna għandna bżonn ikun valutazzjoni ta' impatt għalhekk fl-aħħar il kwestjoni tal-ġibilta li huwa territorju eh, eh, Britanniku li jiġi esklus. Sfortunatament ċerta kollegi Spanjoli aġixxu b'forma verament provokativa il-ftejm tal-2006 ġiffirmat minn kull parti. U ma nistawx naraw li eh, l-integrità tal-ajru uniku Ewropaw eh, jiġu jkollhom xi dannu. L-effett ta' dan eh, il-komportament ta' tfal ħaj xekkel proġett li għad li sajwa sala ħafna mpegi, naqqas il- Eh, eh, eh, CO2 u l prezzi tal-ajru jena nitlob li din il-Kamra biex tappoġġa l-pożizzjoni tagħna għada matul il-votazzjoni. Grazzi ħafna President. Grazie per Grazzi ħafna. Għal-goj. L-Onorevoli Kojċek. Għamnuta. Eżis kollegi il-Komissjoni Ewropea fit-tmim tal-mandat eh, jidru iżom eh, proposti verament ultraliberali u l-popolarità tal-istituzzjonijiet Ewropea qed tonqos. Waħda il proposta eh, hija dik. L-ajru uniku Ewropew ma ġiex evalwat u l-inizjattiva, r-riżultati tal-inizjattiva għad rrid narawhom. ir rapporter qed jappoġġa il-proposti tal-Kommissjoni il-kumpaniji tal-ajru eh, fl-Europa għedin f'diffikultajiet imma m'għandux jaqsam ma' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru. Al kontrarju, dawn it-tibdiliet jista' jwassal għal situazzjoni ta' kollużjoni jaqbtu. Eh, Ġam kooperazzjoni adekwata u fl-Unjoni Ewropea hemm ftehim li dan eh, għandu ma jiġi aċċettat u l-grupp tal-gwe ma jistax jappoġġa dan il-proposta. Grazzi. Grazie. Grazie ħafna. Għal-kallima uħra, naddu għassa għal-kallima uħra. Sur għal-kadrawi għal-minuta, għal zoċ minuti. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, kollegi. Law għabri kollox, Ovvijament nirringrazzja l-rapporters, Sassali u Marrelesku, u xedu rapporters u koll tal xor siw li sar minn kullħat. Lan huwa li ovvjament naslu għal għal ehm, ajruniku Ewropew ħolma li aħna jenna li kenna l-ħafna żmien aħna naħseb li avanzajna ma għad xie xi xogħol xi sir kien hemm xi titjib għall-industrija tnaqqasna l-ispejjeż l-affarijiet saru aħjar għal passiġġieri e, dew min qed jonqos u rajna prezzijiet iżjed baxxi tajjeb għall-ambjent ukoll għax kien hemm e, xi tnaqqis fil-emissjonijiet ta' CO2 u kif ukoll Eh, użaw inqas tal-fuel. Daw proposti evidentement huma pass il-qoddim fid-direzzjoni tajba. Aħna rridu niżguraw li l-partijiet interessati kollha jkunu responsabbli l-azzjonijiet tagħhom u jkollna trasparenza u nżidu l-effiċenza. Kif qalu kellima ta' qabli, aħna ma nistgħux insegwu lill-Kommissjoni nħasu li servizzi aeronautika u meteoroloġiku u naqsmuhom daw il servizzi eh, supplementari daw mhumiex il-problema u l ewlenija kif għadna qabel u naħseb li dan jiġi rifless għada. Mħafna minn dan jiddependi fuq riżultati fuq eh, reali. Aħna ġakenna esperienza tal-ironiku Ewropew u nafu fejn huma l-punti dajfa. Nixtieq nitlob il-Kommissjoni biex tiffoka l-ewwel qabel kollox biex issolvi il-problema prattiċi tal imodi Per eżempju, eh, il-sim tal-introjtu tal-, tal, tal ta' dawk li jagħmlu l-ġestjoni ta' traffiku tal-ajru biex niżguraw li jkun hemm eh, li jinqasam l introjtu jinqasam sew. Ħajkun hemm telf għal ċerta nies u għandna bżonn eh, ntaffu l-impatt negattiv għal dawk li huma affettwati. Grazzi. Issa ngħaddu għall onorevoli Blazak għal minuta. President, eh, Komissarju, Signuri, l-idea li konna użu iżjed effiċanti tal-ispazju eh, tal-ajru Ewropew hija ħaġa li dejjem appoġġajt. Sfortunatament, il-program huwa problematiku. Naħseb li dan il-proposta qed tiġi f'mument ħażin qabel ma l-Istati membri u l-Kommissjoni jkollhom kellhom żmien biex jagħmlu valutazzjoni li jittem fl-2014. Eh, issa għanna proposta b'daqqa waħda drammatika u jien ma nistax nappoġġada eh, qabel ma kellna l-valutazzjoni sur tanis. Għax il-ġestjoni tal-istruttura tal-ispazju tal-ajru jista' jwassal għad tal-pożizzjoni tal-istati membri dak l-stati eh, dak l-għandu xaqsam il-deċizjonijiet l-għandu xaqsam mal-ajru, mal-spazju tal-ajru tagħhom. Il-Kommissjoni wkoll teskludi il-ħarsin tal istati membri. Dak li huwa tajjeb huwa li tiċċara l-kompetenzi tal-Kommissjoni Ewropea u Eurocontrol. Jiena ma nistax nappoġġa ir-rapport. Grazie. Mela. Sulli għak għal-minuta. Sulli għarik. Grazie ħafna, President, Komissarju, kollegi, naħseb li naħseb li l-ajru uniku Ewropew hemm intenzjoni li nipprivatizzaw mingħajr limitu u nipprivatizzaw l-aġenziji ta' sikure li jipprovdu sikurezza. Rapporters tkellmu dwar kompetizzjoni u kompetittività imma dan qed tirriska li timmina l-aġenti li għanna li huma effiċenti effettivi ħafna fil-livell nazzjonali għalmenu Franza u fil-livell Ewropew naħseb dak li nxaqsam il-kontroll tal-spazju tal-ajru. Naħseb li dan il-miżura aħna għan qed niftħu tieqa jew bieb għal iż privatizzazzjoni b'nies li eh, jgħalaw ftit f'impjiegi li m'għandhomx fej m'għandhomx sikurezza li dan ħajwassal għat tnaqqis tal-livell ta' sigurtà eh, u sigurezza għall passiġġieri. Jekk nitkellem fl-isem l-industrija u l-konsumaturi, il-sigurezza hija ħaġa li m'għandix prezz. Naħseb li għandna nitbedu minn l-approċċ eh, perikolus. Jekk inti qed tipprova tnaqqas l-ispejjeż, għajja nħarsu li kif jitħallsu d-dividendi minn għandu l-isma f'dan il-kumpanija. Ma m'għandniex nifrankaw il-flus u waslu għal tnaqqis ta' sigurezza. Sa ngħaddu allura niburi Girling. Grazie ħafna. President, Signor Komissarju, kollegi, jien għawek l illum u jidher li l-lum membru eh, persuna li tirrappreżenta ġobilta taħu nitkellem fuq dak biss. Jiena mhux espert fuq fuq din is sujġetta għaj uniku Ewropej, ma nsibli li nifsi eh, f'pożizzjoni li għattini darba f'xarejn qiegħed għawek biex nagħmel mistoqsijiet dwar għaliex membri ta' din il-Kamra qed jippruvaw jiddiskriminaw kontra il-ċittadini li nirrappreżenta f'ċiviltà. Jiena ma nafx eh, eh, sur Grandes Pasquale eh, għandu l emenda 22 23-26-27 u ma nishtiq nitkellem miegħu dwar ħalli xi ħoss li hemm bżonn nagħmlu hekk. Huwa essenzjali li l-ġibiltat tiġi inkluża fil-rajru uniku Ewropew skont it-trattati u skont il-ftejim tal-2006. Il-ċittadini li rappresenta fiġibil tara e, e, e, jiffaċċaw diffikultajiet jihtlu l-Ispanjoli f-libra tagħhom u affarijiet oħra meta ħaj jispiċċaw da dan. Jiena nixlop li nivotaw kontra 22, 23, 26 u 27 u favur l-kollega tiegħi mis-Sinjor Foster wieħed erba' erba' ivvotaw kontra diskriminazzjoni. Grazzi. Grazie, ora. Grazie ħafna.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 ajru uniku Ewropew, revizjoni taħħa u l-proposta tal-leġislazzjoni tqajjem diversi punti importanti. Il-Kommissjoni Ewropea għamlet dikjerazzjoni u jiena naqbel kompletament jiġifieri li l-sess preżenti għandna bżonn li ntejbuh għax mhux qiegħed ikun effettiv. Il-Kommissjoni għamlet proposta ma sfortunatament mhuwiex eżattament kif għandha tkun għax ħadd issa għal vantaġġ għall-operaturi l-kbar u jkun ta' żvantaġġ għall-operaturi per pereżempju dawk li jaħdmu fil l-Ungerija għal kontroll tal-ajru, da hija ħaġa ġdida fis-suq. Tappoġġa dawk is-servizzi ta' tappoġġ eh, ġew separati il-konċett sess plastu li jaħseb huwa u morru kontra l-ispirtu dak il-konċett. Hemm ċertu operaturi kbar li għandhom vantaġġ fuq is-suq, dawn kull ma nagħmlu ma nsaħħuhom u naħseb li dana jista' jwassal għal iżjed spejjeż. Daħlu wkoll ċerta limitazzjonijiet fis-suq li jista' jkunu taxkil għal kompetizzjoni u jkun riskju fil-żmien fit-tul. Grazzi. Grazie, onorevole Schwab. Grazie ħafna. l Schwab. Grazie ħafna, mm, President. No, għabel kollox. Uh, eh, Sur Maronescu, Shadow Rapporters, jina nishtiq nifrħilom fuq rapport verament eccellenti naħseb li għajr ehm, uniku Ewropew u eżempju perfett ta' kif aħna nistaw naslu għal valur miżjut Ewropew u waslu għal kondizjoniet ta' titjir li huma iżet favorevoli għall-ambjent. Naħseb li hija miżura tajba li għandna l-approġġaw u nimplementaw fl-Stati membri. Jena noqgħod f'post fil frontieri fejn ħafna eh, airports rib. Eh, naf li kemm huwa importanti eh, li jkun hemm organizzazzjoni tajba ta' traffiku tal-ajru. Għandna bżonn investu f'dan biex l-ajru Ewropew ikun koordinat aħjar kollu rotot u u skedi organizzati aħjar biex il-sistema ta', ta eh, komunikazzjoni bl-ajru Ewropea tkun tajba. Għandu jkun hemm kooperazzjoni bil istati membri u implementazzjoni tal-regoli u dan għandna jiġi faċilitat u eh, msaħħaħ minn dal-Parlament. Grazie ħafna, naddu għal eh, kellimni jimbiz. Grazie ħafna aħna eh, ħadna għoz bin il-propostajt l-onorvoli polikola naħseb li dan is-settur għanna nizguraw li kunem titjiriet eh, b'sikurezza u li umu inqas u li ma jkollomx eh, impatt negattiv fuq l-ambjent. Naħseb li għanna bżon integraw l-spazju Ewropew u għal dan għanna bżon proposta kwilibrata. Din il-proposta Naħseb li għanna bżon nħarsu li għamil ġdijt, hemm diversi punti li aħna naħseb li aħna naħseb li għanna nħarsu li għamil ġdijt, għanna nagħti priorita għal sikurezza u sigurta fil-ajru, eh, imma kwestjonijiet oħra wkoll għandna bżonn niċċekkjaw jekk dan il-proġett konkret huwa wieħed li jista' forsi jkun ta' periklu għal ċerta pajjiżi. Eh, Kollu impatt negattiv specialment fuq pajjiżi żgħar li miżuri li jistgħu jkun li jimmina jimminaw l-ekonomiji, specialment dawk il-pajizi li għandhom airport zar. Jina naħseb li għanna nħarsu mill-ġdid li da. Għaddu issa, l-onivuli Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Commissária. Grazie, Afna President, Commissario. E anche nuċari. L-intenzjoni għal uh, din il-pakket u għal jilliberalizza u jimmerkantalizza il-traffiku tal-ajru fl-Europa. Eh, biex taqdi l-interessi tal-kumpaniji tal-ajru kbar. Dan huwa l-għan ta' din ir-regolament. It-tkessir tal-Aġenziji eh, Nazzjonali ta' navigazzjoni, Aġenziji Nazzjonali ta' Sigurezza, hija ħaġa li għandna nevitawa. Għax huma għamlu xolm sew u eh, ta' garanzija ta' sigurtà. U jimpiegaw ħafna ħafna nies specialment fil-żoni mbeda. Din hija aspett ta' attività fejn responsabiltajiet kbar. Dak li aħna eh, eh, ovvjament irridu huwa li r-rotot ikun iżjed effiċenti, u li huwa tajjeb għall-ambjent ukoll dawn l-affar kollha nistgħu nagħmluhom mhux fil-qafas tal-liberalizzazzjoni. Grazzi ħafna jgħid il-President Sur Ferreira. Naddu issa għall-onorevoli Tikaw. Jiena nixtieq nisħa eh, l-punt li l-ajruniku Ewropew jħad tkun tiġi implementata xi jista' jkollha impatt pożittiv biex tnaqqas id-dewmin u eh, l-impatt tal-avjazzjoni fuq l-ambjent eh, twassal għat kabir ekonomiku, kompetitività, specialment billi tistimula l ħolqien ta' Eh, impjegi li huma mħassin sew. Innaħseb li partit interessati soċjali, dawk li ġew konsultati eh, u dawk eh, jista' jkollhom konsekwenzi soċjali importanti. Naħseb li l-avjazzjoni hija priorità lina. Iżda dan il-proġett jitratta mm, ma' diversi aspetti forsi dewmin dwar blokkar li missom ġajlom l estim il deċembru 2012. Naħseb għannu nastu b'din il-forma għal servizzi aħjar blajru. Grazzi ħafni. Grazzi ħafna. Signora Tikaw. Eh, signor, l-onorevoli Luceiva. Grazzi ħafna. Introduzzjoni ta' leġislazzjoni biex ikonna eh, ajru uniku Ewropej wieħed u tnej eh, tagħti ħafna perspettivi ma biex namlu dan għandna insibu iż-żmien meta il-pajjiżi ikunu lesti biex jaċċettaw dak li sar. Dak li sar ġa ġa huwa importanti ma separazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru kifini bħalissa kifini fil-proposta tal-Komissjoni tista' la' konċentrazzjoni tal-attività f'kumpanni kbar u dina ħajkollha impatt fuq il-mekanizmi nazzjonali zar. Għalhekk għandu jkun kooperazzjoni ikbar bejn l-Istati membri u m'għandniex nakkużawhom li mhux li mhumiex lesti biex jaċċettaw din il-teknoloġija progressiva. Dan ma jistax isir jekk ma jkun hemmx valutazzjoni ta' impatt inkluż eh, l-impatt soċjali. Iva, aħna eh, nixtiequ li jkunu żed kompetittivi, li nkunu jkun hemm level ta' sigurezza ikbar u sigurtà ikbar u effiċjenza ikbar imma għandna nħarsu innaqsu l-impiegi u għanna noħol u stabilita ikbar fil-livell nazjonali. Grazzi. Naddu issa għal-Komissarju Redding. Grazzi ħafna President Smajna Smajna diskussjoni verament interessanti, l-Kommissjoni tiffem li hemm ċerta partijiet tal-proposti tagħha forsi jistgħu jkunu diffiċli għal ċerta partijiet interessati, imma aħna rridu nkomplu nkomplu fokati fuq is-sistema ġenerali. Jekk aħna ma jkollniex sistema f'ta' livell dinjija kulħadd ħajbeta ħajbati, il-ħaddiema, passiġġieri u l-ekonomija in ġenerali. Dak li għandu x'jaqsam l-indipendenza tal-autoritajiet ta' supervizjoni aħna nħossu li din hija eh, aspett importanti ħafna tal-proposta u qed nieħu gost li hemm appoġġ hemm ħafna appoġġ għaliha. Aħna kuntenti wkoll li eh, hemm appoġġ għal razzjonizzazzjoni ta' sistema istituzzjonali u ta' regolazzjoni. Ma kollu il-separazzjoni eh, ta' servizz ta' appoġġ hija prerekwiżit importanti biex ikun hemm igwaljanza ta' trattament għal tenders u jiddispeċina li qed laħalħu l-proposta tagħna. Issa dwar Eh, l-idea li li ASA da kredita l autoritajt nazzjoni tħoss li hija idea importanti, interessanti, ma jista' jkollha konsekwenzi kbar li għandna bżonn valutazzjoni tempat fuqha. Għalhekk naħseb li huwa prematur f'dan il-moment li imma naħseb hija ħaġa li nistgħu nifluha biżiet dettalji fil-ġejjini. Issa biex nagħlaq jien nista' ngħid li aħna ħadna gost bil-aspett pożittiv tal-Parlament naħseb li issa wasal iż-żmien biex niċċaqalqu ma' nkomplux bil-diskussjonijiet ta' preparazzjoni il-sistema ta' ġestjoni ta' traffiku tal-ajru Ewrop għandu bżonn dan it-titjib u nix nitulfu il-ħin fil-implementazzjoni. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Naddu issa sur Marinescu. Grazzi President. Nishtiq nirringrazzja l kollegi, rapporters tal-kooperazzjoni tagħhom, għax-xogħol tagħhom u nirringrazzja lis sur Sassoli għaliex dawn iż-żewġ rapporti huma interdipendenti. Nixtieq ngħid għal ġej lill-Kummissjoni. Permezz ta' separazzjoni tal-servizzi tal-appoġġ l-impatt ta' dan ir-rapport ma tnaqqas ma stajniex nappoġġaw din il-proposta għaliex minħabba minn lat tekniku kien ser jkun diffiċli ħafna meta niġu għall-implementazzjoni. Mbagħad l-opinjoni tagħna hija din li t tnaqqis fil-xogħlijiet ma jinkisibx minn separazzjoni imma minn diretti u l-arkitettura tal-ispazju tal-ajru dan jista' jnaqqas eh, mill-ħin ta' titira. Din is-sitwazzjoni hija riflessa wkoll fil-pożizzjoni tal-kollegi tiegħi. Iżda hemm ċertu biża fuq livell tal-istati membri għal xogħlijiet u l-amministrazzjoni l-indipendenza tal- awtoritajiet nazzjonali twassal għal vantaġġ addizzjonali meta niġu għal eh, sigurtà ta' titjiriet. Fir-Rumanija ħna ngħidu li inti ma tistax taħrab minn dak li qed tibża minnu u eh, nemmen li fl-aħħar mill-aħħar il-Single eh, European Sky ser eh, sip posta u għab-benefiċċju tal-stakeholders fl-industrija kif ukoll il-passiġġieri li huma il-beneficjarji diretti ta' dan is-servizz. Grazzi. Grazzi. Nissur Marinescu. Issa naddu s-sur Sassoli. Fil-qosor ħafna, nifraħ li l-sur Marinescu għaxxol tijaw nitkelmu dwar supervizjoni, frammentazzjoni, ehm, trasferiment ta' poteri mill-Autorità Nazzjonali għall-Aġenzija Ewropea, kontrolla l parlament servizzi iktar effiċenti, iktar sigurta' Ma nistax nifhem l-Onorevoli Ferreira li qed jgħid li ser ikun hemm inqas sigurtà. Nislinkom biex il-kol taqraw dokumenti u taraw mm, x'possibilità hemm biex nersqu lejn privatizzazzjoni kwistjoni aħna ma analizzajniex. Kummissarju, L-assi delegati inti tajf tajjeb ħafna li għaw pozizjoni ċara tal-Parlament Ewropew li jmur li l-in mill-pozizjoni tal-Parlament kumitati individuali għaliex il-Parlament irid jagħmel kontroll fuq l-attività tal-Kummissjoni maħna nafu li minn bil-votazzjoni fuq dawn zewċ testi ser ikollna flimkien ħafna xogħol x'namlu b'mod partikolari fir-rigward tal-Kunsill. Nirringrazzjakom il-koll għal dan id-dibattitu. Grazie ħafna l-Sur Sassoli. Għalaqna issa id-dibattitu u ser nivvutaw f'nofsinhar għada. Naddu issa għal punt li jmiss fuq l agenda tagħna. il-rapport mejar fuq il-vjaġġi kollox kompris, il-package travels u arranġamenti tal-vjaġġar assistiti. Nad il-kelma